E, koleżanki i koledzy, wznawiam posiedzenie. Kollegi, ser inkomplu bis-sessjoni, ser naddu għal punt illi għanna il-punt li jmiss fuq l-agenda tal-lum. Dan huwa dwar l-elezzjoni tal-Viċi Presidenti tal-Parlament Ewropew. Jina ċevejt dawn l-ismijiet ta' kandidati għal din il-kariga. Robert Angelilli. Koch Merin Silvana. Kratza Zagaropolo, Rodi. Lambrinidis Stavros. Macmillan Scott Edward. Martinez Martinez Miguel Angel, Pitella Giovanni, Rod Berend Dagmar, Rouček Libor, Schmidt Paul, Vidal Quadras Alejo, Wallis Diana, Wieland Reiner. Mamy więcej niż 14 kandydatów Għanna ktar minn 14 il-kandidat għal din il-kariga. Iżda għanna biss 14 il-post għal viċi presidenti għal daqstant naħseb illi nistaw naddu għal votazzjoni. Dan huwa l-ewwel round ta' votazzjoni. l-persuni li ser jikontrollaw l-votazzjoni ser ikunu dawk illi kellna fil-votazzjoni tal-President. Għal daqstant jekk joġobkom imxu lejn il-kaxxi tal-votazzjoni. Qed ġan nirrepeti għaliex in-numru ta' kandidati huwa akbar minn numru ta' karigi. Dan huwa konformi mal-artikolu 15 paragrafu 1 tar regolament u għal daqstant aħna rridu nagħmlu votazzjoni segreta nixtieq infakkarkom li issa jiena ser naqra din il-biċċa mill-regolament. Kulħadd irid juża karta waħda important points for our regulations and what we want to do in next 20 minutes. Et naqra punt importanti ħafna mir regolament u dak li ser namlu fl-20 minuta li ġejjin fl-ewwel round għanna 14 il-pożizzjoni dawk il-kandidati li ġabu maġġoranza assoluta tal-voti sejrin jiġu eletti jekk in-numru tal-kandidati huma